skont l-artiklu 4 u sebajn aħna nistgħu nadottaw ukoll il-titli illi fil-fatt ħajkunu pubblikati wkoll fil-minuti. Issa nixtieq illi nitkellmu fuq eh, l-adozzjoni jew il-bidla tal-aġenda tagħna